U għalhekk għada fil-21 nerġgħu niltaqgħu. Mela għanna l-onorevoli Kantan ħaj jiġi ħaj jimmuvja mill eh, ċaqlaq minn komitata liħor minn mill kroazi ħajmur għal l-Arab Peninsula il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi taw il-nomina tagħhom l-Sur Onorevoli Cazzolino ħajmur fil-budget. Hemm oppożizzjonijiet għal dawn għal dan iċċaqliq fil-kumitati dan mhux il-każ. L-Onorevoli Kelly qed jopponi qed joġġezzjona le mhux il-każ mela dawn ġew adottati. Il-proċess verbali tal-lum ser jiġi sottopost fil-sessjoni li jmist